Xi każijiet għajmu ċertu emozzjonijiet. Aħna provajna nindirizzaw dawn il-kustjonijiet bħalma irrikonaxxa l-aħħar kelliem, pereżempju is-sur Lopez Aguier jew inkella sur Depre. Aħna provajna nindirizzaw ċertu kwistjonijiet li tqajmu minn xi gruppi llejla. Naħseb illi r riżultat Is-saħħa mill-iskrutinju tal-Parlament huwa riżultat tajjeb huwa eh, appoġġjat mill-Kunsill mhux kontra l-Istati Membri, però l-iktar importanti għalija huwa appoġġjat bisih minn dawk li jgħixu di situazzjoni ta' kuljum il-pulizija, il-frontier, il-gwardjan tal-frontieri, dawk li jinfurzaw il-liġi, dawk illi eh, huwa xogħolhom illi iżomuna siguri. Grazzi ħafna lill kummissarju King. Issa nistaqsi li sewċ rapporter sabiex jitkellmu Sur Lenars l-ewwel. Grazzi ħafna Sur President. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għaliex sa mill-bidu ta' dan il-proċess kellna ħafna sigħat ta' diskussjonijiet fil-Parlament mal-Kummissjoni ta' x'ħidma nistgħu nagħmlu kif nistgħu ntejbuha u naħseb li l-ħidma kollha li għamilna wasla ta' riżultat tajjeb ħafna. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill kollegi kollha illi appoġġaw il-ħidma tagħna ħafna tkellmu dwar il-bilanċ bejn is-sigurtà u d-drittijiet fundamentali naħseb li s-sur Nidermajer qal li dawn ma jikkompetux ma' xulxin, però huma komplementari naħseb illi Dawn huma il-prinċipji li provajna ndaħlu f'din il-leġislazzjoni u naħseb li hija aħbar tajba, hija aħbar tajba jekk intom eh, tridu tiġildu l-frodi, jekk tridu li l politika tas sigurtà fl-Unjoni Ewropea tkun iktar effettiva hija aħbar tajba jekk tixtiequ li l-pulizija tagħna, il-gwardjani tal-furtieri, il-gwardjani tad-dwana jkollhom lodda ġusta sabiex jagħmlu l ħidma tagħhom u din tajn ukoll fl-elezzjonijiet il-ġejjin bħalma qal jekk inti ma jimpurtakx dwar dan jekk ma jimportakx irid tiġġieled kontra l-frodi, tiġġieled tas-sigurtà, mela probabbilment inti tal-xelluk estrem. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kellim is-sur Melo. Żewġ punti sabiex nagħlaq. L-ewwel indirizzata lill-awtoritajiet, speċjalment il-pulizija, dawn jissugraw ħajjithom ta' kuljum sabiex jassiguraw is-sigurtà tagħna. Jiġifieri għal dawn għall pulizija għal dawn l-awtoritajiet irridu noħorġu b'risposta tajba mingħand Frontex, Europol, Euroliza, GNR, l isp e fil pajjiż tiegħi pulizija, il-forzi fil-frontieri. It-tieni punt, il-ħodor u l-komunisti pereżempju jgħidu illi din is-sistema ser tkun qed tikkontrolla lill kriminali iżda wkoll lil persuni onesti. Però aħna nafu li jekk persuna onesta m'għandniex għalfejn investigawha. Però sabiex il-kriminali ma jitħaltux mal-persuni onesti, irridu ninvestigaw sabiex insibuhom dawn il-kriminali il-maġġoranza tal-persuni onesti jgħaddu bla problemi minn bejn il-frontieri. Il-komunisti huma mamħazba dwar kwistjonijiet ta' legalità. Però eh, tela il-kellim, ġifiri ma jidirx li interessat ħafna f'da dibattitu. Jina niggarantixxi b'mod assolut illi fl-Unjoni Ewropea ser namlu dak kol bir rispett tal-legalità u rispett l-oħrajn. Mux ser niddefendu ir-reġimi komunisti bħal Venezuela, Kuba jew il-Korea ta' fuq. Dawn żgur illi jikkontrollaw bla dubju jiġbru ħafna informazzjoni u jarrestaw li nisbot arbitrarju skont l-opinjoni tan-nies, però it-ħassib tagħna fl-Ewropa huwa illi nkunu konformi mal-liġi u mas-sigurtà. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Melo. Bekk nagħlqu dan id-dibattitu. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dibattitu Anzi, le, mhux dibattit konġint. Während Tagen statt. Il-votazzjoni se ssir fit-tieni ta' April. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda dibattitu fuq rapport imressaq mill-kollega Angelika Nibler Oqswa ta' ristrutturar preventiv u tagħtini opportunità kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza ta' proċeduri ta' ristrutturar ta' insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn. Ir-rapporter għal erba minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, kollegi, l-ewwel grazzi ħafna li shadow rapporter sal-appoġġ tagħhom fuq dan il-file. Naħseb li direttiva għal ristrutturar preventiv u tieni opportunità għal eh, l-imprenditori hija importanti għal negozji fl-Ewropa. 200.000 kumpanija fis-sena jitlu f'insolvenza 1.7 miljun impjieg jintilef u ħafna negozji eh, ma jaqbżux il-ħames snin, irridu aħna nipproteġu l-ispirtu ta' imprenditorija jekk aħna niffaċilitaw il-ristrutturar ta' kumpaniji li jkunu f'diffikultà ekonomika jekk aħna nappoġġaw l-startups tagħna jekk pereżempju ma jkunux ta' suċċess mal-ewwel tentattiv, Naħseb illi nkunu għamilna ħafna. Spiss il-falliment nikkonsidra bħala stigma, però fil-fatt huwa parti mill-lezzjoni, speċjalment meta żgħażagħ ikunu indipendenti u waqfu n-negozju tagħhom dinja xi ħaġa illi hija E, situazzjoni diffiċli hemm 28 stat membru, xi stati membri bħal Bulgarija, l-Ungerija, l slovakja u l-Kroazja m'għandhomx ristrutturar hemm oħrajn li għandhom kondizjonijiet stretti ħafna bħal pajiz il-Ġermanja hemm ukoll pajjiżi fejn ristrutturar mhux faċli bħal Franza, il-Belġju, r renju Unitu u pajjiżi oħra u barra minn hekk hemm ukoll hemm kulturi differenti għal ristrutturar Pereżempju il-pajjiż tiegħi ġermanja meta niġu għal ristrutturar mill-ġdid u l-insolvenza eh, hemm fokalità fuq fuq min ikun sella il-flus fil-waqt li pajjiżi oħra jiffokaw fuq in negozju dak li qed ngħidu fid-direttiva dwar ristrutturar preventiv naħseb illi jilħaq bilanċ bejn iż-żewġ kulturi. Hemm tliet partijiet għal din id-direttiva. L-ewwel nett tistabbilixxi sistema ta' twissija bikrija li tiddaħħal fl-istati membri. Imbagħad hemm ir-ristruttar preventiv fit-tieni parti u mbagħad fit-tiet parti id-discharge u għodot. Bekk kumpaniji jkunu jistgħu eh, nkunu nistgħu nbassru minn qabel jekk hemm bżonn ta' ristrutturar. Il-Parlament ħaseb illi ikun tajjeb illi nsibu bilanċ bejn l-interess tal-partijiet interessanti kollha, speċjalment eh, il-kredituri, il-, -kredituri, il proposta tal-Kummissjoni kienet tajjeb tajba però kienet qed tiffoka fuq il-midjun. Naħseb illi aħna ilħaqna bilanċ aħjar. Fir-rapport tagħna nixtiequ ngħidu mod ċar x'inhu l-rwol tal-partijiet interessati fir-ristrutturar tkellimna dwar amministratur illi jista' jaħdem b'mod volontarju jew obbligatorju. Punt importanti ieħor kien l-involviment tal-ħaddiema u r-rappreżentanza tagħhom. Naħseb għalhekk illi eh, kellna suċċess. Naħseb illi ħdimna tajjeb ħafna u meta niġu għal kwittanza naħseb illi wasalna għal kompromess tajjeb id-direttiva proposta fil-verżjoni tagħna tajt illi Il-kwittanza tista' ssir fit tliet snin jekk raffariet isiru b'mod xieraq. Nispera li nkun nista' nikkonvinċi lin nies sabiex iwaqfu negozji u naħseb se jkollna għafas tajja par istrutturar. Grazzi ħafna issa l-Kummissarju King. Sur President Membri Onorevoli, id-direttiva tal-insolvenza illi ser tivvotaw fuqha għada bħalma smajtu għandha żewġ għanijiet l-ewwel li salva negozji li qegħdin f'diffikultà ekonomika u t-tieni li eh, tiżgura li imprendituri li jfallu l-ewwel darba jitqataw it-tieni opportunità. Ser niffaċilitaw ukoll il-movimenti resta kapital, l-establiment ta' negozji, però se jkun hemm ukoll approċċ Ewropew irridu neħu l-ostakli illi joħorġu mid-differenzi illi smajna li hemm fil-liġijiet u l-proċeduri nazzjonali fuq ir strutturar preventiv fil-insolvenza u tieni opportunità. Dil kultura ta' eh, ta' salvataġġ biex ngħidu hekk hija importanti sabiex eh, inkabru l-imprenditorija. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter, Sinjura Niblers, kif ukoll l-Shadow rapporter għal ma tagħhom sabiex il falja sa' dan il-pod. Din id-direttiva eh, għandha dispożizzjonijiet ta' standards minimi sabiex eh, niżguraw li n-negozju jkollhom aċċess għal ristrutturar preventiv sabiex ikun jistgħu jkomplu japeraw. It-tieni tiżgura li l-imprenditori onesti jkollhom it-tieni opportunità wara jkun hemm kwitanza ta' dejn sa massimu ta' tliet snin. It Tielet id-direttiva ser ittejjeb ukoll proċedura ta' ristrutturar ta' insolvenza u ta' ħinsim id-dejn, speċjalment fid-dawl tal-żmien li għandhom. Se jkun hemm ukoll aktar opportunitajiet ta' xogħol fis-suq intern ser tnaqqas il-telf ta' impjiegi u ser tnaqqas ukoll l-ispejjeż u tejjeb l-opportunitajiet lil dawk l-imprenditturi illi aħna nixtiequ nappoġġaw jekk iridu jibdew mill-ġdid jiena nappoġġa dal dibattitu u l-vot ta' dawn u nispera li jkun hemm appoġġ sħiħ. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissarju King issa Is-Sur Calvet Chambon. Grazzi ħafna. Grazzi sur President, sur Komissarju tar-Renju Unit, grazzi ħafna tal-li ġejt biex eh, eh, tagħti importanza l din il-leġiżlazzjoni importanti fl-opinjoni tiegħi tal-Parlament għaliex din timmarka speċi ta' bidla fil-xejriet ta' trattament tal-inizjattiva tal-intraprizi kif ukoll it-teħid ta' riski fl-Ewropa. Forsi qed noqorbu aktar l-ak sistema li kienet dejjem tal-Istati Uniti jew tal-Amerika. Hemm ħafna eh, kumpaniji li spiċċaw falluti u jintelfu 7 miljun eh, impjieg kull sena għaliex ħafna drabi minħabba ikun hemm ċertu riġidità assoluta fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-regoli. Tal li din ma tmurx sew ma, eh, ma natura imprenditorjali. Għalek din il-leġizlazzjoni hija importanti għaliex taffettwa b'mod dirett li żjed attiv ta' soċjetà li żjed nis attivi ta' soċjetà tagħna u tista' tejjeb il-ħajja tal imprendituri tagħna kif ukoll tal-ħaddiema li huma affettwati. Issa erba' affarijiet Eh, konverġenza ikbar tal-proċedimenti ta' insolvenza u ristrutturazzjoni ġifiri li jkun hemm suq wieħ waħdini li jkun aktar sot u aktar kredibbli anke fis-suq finanzjarju. Jiffaċilita aktar eh, sigurtà eh, finanzjarja lil kumpanija transkonfinali li huwa mod kif nistgħu innaqsu il-frontieri u dak huwa il-ġejjieni tal-Ewropa kif ukoll jippromovi opportunitajiet tal-kumpaniji li huma viabli ma li għandhom problemi finanzjarji għadna l-bot minn di din il-priorità li għandha ħafna drabi l-amministrazzjoni tapplika il-liġi. Hemm punt ieħor fundamentali ġifieri li tipproteġi lil ħaddiema tagħtihom opportunità ġdida lil ħaddiema u lil intrapridi kif ukoll eh, taħseb dwar eh, sopravivenza tagħhom u mhux iġġalhom li jalqu. Grazzi. Kollegi Kalvi Ċambon. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li mis suppost kien is-sur Marten, però ma nistax nara hawnhekk għalhekk issa ngħaddi l ministru lis-sur President, Sur Kummissarju, nifraħ lill kollega Angelika Nibler għal rapport eċċellenti tagħha ir-ristrutturar preventiv ovvjament huwa importanti ħafna bħala għodda għal l-imprendituri Ewropej. Jekk aħna nagħmlu regoli għall-Unjoni Ewropea kollha, dan ikun tajjeb għal libertajiet tagħna, libertà tal-moviment, tan-negozju, aħna wkoll napoġġaw l-SMEs illi fid-99 fil-mija tagħhom u spiss ma jkunux b'saħħithom b'mod finanzjarju għalhekk dan huwa valur miżjud. L-armonizzazzjoni minima tipprovdi wkoll biżżejjed spazju sabiex l-istati membri jaħdmu bir-regoli u jadattawhom għall kultura tagħhom ta' negozju. Il-kreditur dak li jissellef dawn din ir-relazzjoni hija sensittiva wkoll mill-perspettiva umana hija eh, kwistjoni sensittiva ħafna fir-Repubblika Ċeka. Abbażi tal-esperjenza tiegħi naf illi mhux kull eh, min eh, ikollu dejn għandu jiġi kastigat għax ma kienx biżżejjed responsabbli però l kredituri għandhom ikollhom lodda meħtieġa sabiex eh, jieħdu flushom lura. Naħseb li dar rapport huwa kompromess tajjeb għaliex jipproteġi l-interess ta' kulħadd li kiena favur dar-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna lis sur Svoboda issa sur Kofferat. Grazzi, signor President. Grazzi, sur President. Sur Kummissarju mill-bidu net aħna jisna eh, li għal fl-intenzjoni tal-Kummissjoni din id-direttiva ħan votaw fuq għada kienet ħaġa pozittiva, speċjalment f'mument meta l-effetti ekonomiċi u soċjali tal-kriżi, kriżi twila li għaddejjin minna, għadhom ma temmewx u fil-fatt ta' min eh, juża il-miżuri kollha legali eh, possibbli li jistgħu jippermettu l-intrapriżi biex jiċċaqalqu fuq eh, ristrutturar li jippermettilhom li salvaw l-attività ekonomika l-ewwel qabel kollox u li mbagħad jiġu mejjuna permezz ta' eh, toroq formali ta' insolvenza u riżoluzzjoni biex nevitaw li jintilfu l-postijiet ta' xogħol u mbagħad il-konsegwenzi drammatiċi ta' karattru soċjali li ħafna drabi naraw. Il-tekst ta' kunu edin nivutaw fuqu huwa il-frott ta' negozjati twali affettwaw l-ewwel parlament Mbagħad wara il-Parlament u il-Kunsill, imma għal din ir-raġuni li permettitinna li niffaċċaw anka li żjed punti delikati, forsi fakru anka kif fakru anka l-kollegi, ma nistgħux narawha b'mod negattiv. Imma m'għandniex ninsew li tlifna opportunità tajba ħafna fl-opinjoni tagħna sabiex ikollna ħarsien eh, aktar b'saħħtu għall iżjed elementi eh, fraġli u vulnerabbli, speċjalment f'din il-fażi ta' ristrutturar tal-kumpaniji li involvit ħafna eh, kumpaniji kbar imma ħafna drabi wkoll eh, intraprizi żgħar. Il-pjan ta' ristrutturar ħafna drabi m'għandux jaqsam biss mal-kwistjonijiet finanzjarji li li li huma ovvju li żjed li narawhom f'ħafna ċirkostanzi, imma ristrutturar testendi ruha m'hemmx dubju għal kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-istrutturazzjoni tal-kumpanija mhux biss għaliex meta din hija nieqsa toħloq il-diffikultajiet, imma anke għaliex biex wieħed joħroġ minn dawn il-diffikultajiet hemm bżonn li nbidlu il-mudell organizzattiv li huwa propju il-kawża tal-kriżi. Għalhekk, Għanna nitkellmu fuq organizzazzjoni eh, aziendali, il-proċess jitkellem u koll dwar remunerazzjoni tal-ħaddima u l-kondizjonijiet ta' xogħol. Qed nitkellem fuq kemm in-numru ta' persuni involuti kif ukoll l-entità innifisa, in-natura anka kulturali tax xogħol li jiġi mitluf ħafna ċirkostanzi Għalhekk aħna ħdimna sabiex inkunu nistgħu nirrikonoxxu nifformalizzaw il-bżonn ta' involviment ta' prevenzjoni kif ukoll informazzjoni mod tal-ħaddiema kif ukoll ta' suġġetti kollha l-oħra ġifieri l-partijiet interessati li għandhom eh, relazzjoni mal-intrapriża. Aħna fil-fatt irnexxinna minn din il-perspettiva niksbu numru ta' passi il qudiem bħalma intqal U għalek irridu nirringrazzjaw u hekk irid nagħmel u hekk nagħmel l-impenn tar-rapporter speċjalment waqt it-trialogi twal ħafna. Iżda forsi kienet tkun ħaġa tajba li nżidu xi ftit passi b'mod partikolari huwa importanti li nżidu l-obbligu tal-konferma tal-ħaddiema għal dawk l-elementi kollha tal-pjan li għandu x'jaqsmu l-aspetti organizzattivi tal-intrapriża. Ovvjament fost dawn hemm meta jitkeċċew in-nies, il kundizzjonijiet ekonomiċi, il-ħinijiet u l kundizzjonijiet materjali tax-xogħol. Eh, din il-punt jirrappreżenta waħed minn dawk eh, l-opportunitajiet mitlufa sabiex ikun hemm progress u opportunitajiet. Punt ieħor li qed naħseb fuq u fejn naħseb li tlifna opportunità u koll anke f'dan il-każ għandu x'jaqsam ma' ħaddiema. Mhux bħala seta tal-xogħol bħala parti mill-organizzazzjoni tal-intrapriża, imma bħala kredituri possibbli ta' eh, intrapriża fi kriżi. Aħna nemnu li l-kredituri ma jistgħux jiġu konsidrati kollha f'daqqa kollha l-istess livell kien ikun utli u meħtieġ li nigarantixxu aktar eh, protezzjoni li iżjed kredituri eh, dajfa ġifieri ħaddiema għalhekk li jkun hemm ħolqien ta' klassi speċifika ta' kredituri għal ħaddiema din mandiġ tkun xi ħaġa fakultattiva, kellha tkun xi ħaġa obbligatorja u kien ikun xira li lil din il-klassi natuha drittijiet preferenzjali u e, protezzjonijiet addizzjonali meta mqabbel mal-klassijiet kollha l-oħra ta' kredituri. Ħaneqafaw, niqfuaw issa ħaneħdu gosb dak li sar imma aħna nittamaw li għada l-ewwel nett tiġi approvata din id-direttiva imma irrid ngħid ukoll li aħna naħsbu u għalhekk nkomplu naħdmu sabiex dawk li llum kienu opportunitajiet li ġew mitlufa fil-ġejjieni, speċjalment għall parlament il-ġdid li ħajġi elett miċ-ċittadini Ewropej fil-ġimgħat li ġejjin, ħajkun hemm opportunità sabiex niġlura fuq dan is-suġġett u niggarantixxu progress effettiv li jkun għal vantaġġ ta' kulħadd kemm tal-intrapriżi kif ukoll tal-ħaddiema. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Kofferati. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Soschnir. Grazie ħafna issa is-Sur Soschnir sal minuta għal darboħra qed naraw proċedura partikolari minn fejn se jsibu il flus sabiex insalvaw dal-kumpaniji kollha mhux mill-perdiem stakom, però mill-bit ta' dawk li ħassu taxxa se jkollna l flus li jgħaddu minn Eh, negozji, negozjaturi b'saħħithom illi jgħaddu għal dawk għal dawk illi qed jitilfu f'din il-logħba tan-negozju sabiex insalvaw impjieg wieħed f'kumpanija li mhux effiċjenti ser tissagrifikaw żewġ impjiegi f'kumpanija tajba. U mbagħad irridu inħassu eh, għal ħidma tal-funzjonarji statali, ġifiri din mixi ħaġa għarfa ħafna li nagħmlu bl-użu tal-fondi pubbliċi illi ċaqlaq il-fondi minn grupp għal ieħor billi tuża eh, għodda amministrativi. Grazzi ħafna, is-sessur Radef. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis kollegi, jiena nifraħ li Sinjura Nibler dwar il bif id direttiva dwar ristrutturar preventiv it-tieni opportunità sabiex intejbu l-effiċenza tal-proċedura ta' ristrutturar ta' insolvenza u ta' ħelsin mid-dejn. Huwa ovvju illi dan se jkun element għal ambjent tajjeb għan negozju se jgħinu investiment jipprevjenu telf ta' impjiegi u ser jipprevjenu wkoll l-MPLs u l-qats. Id-differenza fil-proċeduri nazzjonali jistgħu jagħmlu l protezzjoni ta' ċertu kumpaniji li jkun hemm dewmien. L-inċertezza twaqqaf lil ħafna nies milli jinvestu b'mod transkonfinali miljun u seba mitelf jitilfu l-impjek tagħhom ta' kuljum meħabba, anzi ta' kull sena meħabba l-insolvenza bekk e, dawn l-imprenditori jistgħu jigwadanjaw mill-insolvenza. Se jkun hemm ukoll proċeduri aktar osra tal-insolvenza aħna ser nagħtu l-imprenditori tieni opportunità billi neħilsuhom mill-obbligi tagħhom u inwaqfu lil dawk illi eh, jihdu self fuq self u nevitaw li jkun hemm NPS fil-futur. Dan kollu għandu japplika l-konsumaturi wkoll, għalhekk jiena naħseb li l-istati membri għandhom jikkonsidraw dan ir rakkomandazzjonijiet u għandna neħu dawn eh, idjum billi indaħlu dawn ir-regoli ġodda grazzi ħafna li sur Radef. Mem lebda kellim fuq il-proċedura tal-KHDI, però hemm mistoqsija mis-sur Soxniers lis sur Radef, taċċetta blue sur Radef. Iva? il-mistoqsija tiegħi hija din kif tixtieq li iżżid il-negozju sabiex tieħu il-flus trid iddaħħal il-flus l-ewwel net sabiex issalva dawn il-kumpaniji qed tinkoraġixxi aktar nies sabiex jirriskjaw u mbagħad eh, jispiċċaw biex ifallu. Sur Radef. Jekk ikun hemm proċeduri stipulati eh, u eh, regoli ċari, Nasib li dawn jistgħu jgħinuna anki eh, bil parziali parzjali eh, ħalli bekk eh, dawn l-SMI seve nżommu għaddejjien u nkunu qed nħarsu dawn ix-xogħlijiet dan huwa fl-interess tal-debituri, l-kredituri u l-ekonomija kolla kemm Ingrazzi sur Radef u sa il-Kummissarju kien gannon tal-Kummissjoni. Sir President, onorevoli membri, grazzi ta' dan id-dibattitu, grazzi partikolarment għax xogħol li eh, tfajtu f'dan id-dossier f'dan eh, il-moment tant importanti li xtieq nħeġġkom mill-ġdid biex għada tivvutaw favur il-ftehim politiku fuq direttiva tal-insolvenza ftejm mirħu f'Deċembru li għandha minnħatana kif wednilkom uħan kom eh, illi kif isiru eh, il-proċeduri eh, minnaħa tal-Kunsil aħna naraw illi kemm jista' jkun l-implementazzjoni issir b'mod imħaffef fl-istati membri. Grazzi ħafna biex nagħlqu issa id-dibattitu l-Onorevoli Blair. Grazzi ħafna l-ewwel net, grazzi lill-Kummissarju King lill-Kummissjoni u grazzi ħafna lill-kollegi kollha li pparteċipaw f'din id-diskussjoni. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li naħseb li sibna kompromess tajjeb u illi nistgħu nkomplu insaħħu s-seta tal-kumpaniji u aħna lura mxejna pass il-qoddim. Importanti tant għandna talenti fl-Ewropa U tant hemm bżonn illi inħeġġu liż-żgħażagħ biex jieħdu riskju jwaqfu kumpaniji u jiftħu kumpanija. U għaddu raġun naħseb li dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jgħinuhom biex ma jaqtawx qalbhom jekk aħna nagħtuhom opportunità li jekk f'każ li fallu jew jekk il-kumpanija tkun sejra ħażin kollhom opportunitajiet biex jingħataw għajnuna m'hemmx flus statali li ħajkun investiti iżda din nitkellmu fuq il-fatt illi l-kumpaniji jistgħu jingħataw għajnuniet anke biex naraw li ngħinu lill kumpaniji li jinsabu fi problemi finanzjarji u għad raġuni naħseb li b'din id-direttiva qed nwittu triq biex ngħinu wkoll lill-kumpaniji min-naħa tal-Unjoni Ewropea u nsaħħu l-pożizzjoni tagħhom din hija xi ħaġa li aħna għandna bżonn, għandna bżonn ta' kumpaniji il hemm bżonn li nieħdu wkoll ċertu riskju u jekk il-kumpaniji ħanejnuhom permezz ta' din id-direttiva vera nkunu għamilna biċċa xogħol tajba nittama li dan rapport ħajkun adottat maġġoranza kbira nafu il-kol ħedimna ħafna biex insaħħu il-pożizzjoni tal-ħaddiema wkoll is-sur koferati dejjem dimna miegħu u provajna naraw li l-ħaddiema nippruvaw ngħinuhom kemm jista' jkun u kien hemm bosta affarijiet li aħna provajna ndaħlu anke fil- f'din il-proposta il-drittijiet eh, ta' preferenza wkoll naħseb li kienu aċċettati u naħseb li din kienet l-aħjar ħaġa li sew nagħmlu tamaw li għadha ħat appoġġjaw r rapport Grazzi ħafna bekk eh, temmejna din id-diskussjoni. Il-votazzjoni ħassir għada. Il-punt li jmiss huwa r eh, rapport tal-kollega Svoboda fuq l-eżerċizzju ta' dritt tal-awtur drittijiet relatati li applikaw għal ċerti trasmissjonijiet online u trasmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni tar-radju sur Swoboda. Vážený pane komisaři, především jsem rád, že zítra budeme... Sur President, Sur Komissarju, jena ta' sew kontent li nistaw nifutaw fuq il-rizultat ta' negozjati. U setena ma kienu faċli. Grazie għal kulħadd għannom tal-istituzzjonijiet kollha illi ħadu sehem fin negozjati għal-paċenzja u r-rieda tagħhom biex jilħqu ftej partikolarment il-kollega tiegħi l-onorevoli Nibla l-implementazzjoni ta' suq digitali waħdi li hija priorità l-Kummissjoni u l-Parlament pożizzjoni tagħna kienet waħda differenti minn dik tal-Kommissjoni kien l-obbligu tagħna li naġixxu skont il-maġġoranza għall-Parlament kien tal-fema li aħna nappoġġjaw dawk illi joħolqu xogħlijiet intuhom ċertezza legali u naraw li jkunu jistgħu jimplementaw il-proġetti tagħhom fit-tul rridu naraw li nagħmlu l-mutana biex niżguraw diversità tal-kultura Ewropea kif ukoll biex eh, natu l-awturi Ewropej eh, kundizzjonijiet eh, xirqa biex ikun jistgħu jagħmlu xogħolhom iridu nagħtu l-istess kundizzjonijiet tajba li xandara konxi l-koll ta' fil-qasam digitali, però rridu nizguraw illi eh, naraw ukoll li kuna per esempio l-prinċipju għata l-pajis ta' oriġini maħares eh, u naraw naqra sa' li ma' punta ħan applikaw eh, għal-kazijiet per eżempju għal mm, drittijiet ta' xandir. Nemmen illi għonek għanna kompromess bilanċat illi jagħti l-possibilità li xandara kif ukoll lil dawk li jaraw programmi fuq l-internet u eventwalment ħa jżid l-offerta Ġifiri, il-konsumatur Ewropew ikun jista' jara iktar programma dwar l-Unjoni. Ġejna mistoqsija wkoll bħala parlament biex naraw jekk għandu xi hemm modi eh, kif eh, nistaw forse naġiċu mod iktar eh, dirett aħna provajna nindirizzaw din l-sfida u għallura deċidejna li aħjar marru għal direttiva. Għan votaw favur direttiva, mux regolament. L-implementazzjoni tar regoli rridu ikunu gvernati mill isforz prinċipali illi nħarsu drittijiet tal-awtur li huwa l-unika mod kif aħna nħarsu l-awturi u l-kwalità tajba ta' xandir għal-konsumaturi. Nemmen li l-ftej mewa u wieħed bilanċjat li jirrifletti l-kondizjonijiet prezenti eh, mingħajr ma jpreġedika passija eh, sussegwenti eh, f'każ ta' tibdilijiet. Għalda san nappella li l-kom kollegi biex tappoġġjaw l-eżitu ta' negozjati fil-vottada. Grazzi. Grazzi ħafna sur soboda għal 3 minuti issa l-onorabli għod jekk joġbok. Jiena nilqa' dan din inizjattiva tal-Komissjoni biex eh, tiffaċilita l-fornitura ta' kultura, ta' diversità tal-kultura. Importanti li kif servizzi online jisniedu naraw li eh, il-piżijiet eh, jonqsu rridu naraw li id-drittijiet ta' l-awturi jkunu maħarsa sabi dawk li joffru dawn is-servizzi li saw jiksbu eh, kontroll. Irridu naraw li sieda tibqa ta' l-awturi qed naraw titjib ehm, permessa dan eh, il-proposta kif ukoll iktar ehm, offerta ta' programmi li konsumaturi u qed naraw ukoll lok għal iktar skambju eh, bejn il-kultura u ċittadini Ewropej. Ħajkonna kultura iktar aċċessibbli. Eh, ċittadini Ewropej ħajkunu jistgħu jaċċessaw eh, media ta' kwalità madwar il-kontinent tagħna li nemmen li ħajkun ta' gwadan għal settur kulturali. Naħseb dan kollu mhux ħlief pass pozittiv partikolarment biex kulħadd ikollu eh, opinjoni eh, ikun jisebnu l-opinjoni tiegħu eh, fuq xinu għaddej fl ewropa Appost pozittiv ukoll konsumaturi online, illa li jiex iżid l aċċessibilità u jissendi għal kulħadd hija nappellaw għazzieda tal-kultura li taqbes il-frontieri fil-waqt li nżommu il-bilanċ tal-libertajiet marbuti eh, mal-kontratti eh, nemmen li dawn isaxħu eh, l għadda bel kontinent u xejnu l-affarijiet li il ħetan divizori bejn il-popli tagħna. Rridu naraw li biex dan isir realtà ikonna settur ta' xandir li jilħaq il-kulħadd kif huwa l-każ bil-leġiżlazzjoni ta' drittijiet tal-awtur, l-awturi u l-produtturi ma rridux ninsewhom. Dawk li joħolqu l-kontenut ma rridux eh, ikunu vittma ta' sfruttar u rridu jirċievu kumpens xiera għax xogħolhom. Dawk eh, li għandhom ehm, kontenuti li li tiġi mħares rridu naraw li eh, id-drittijiet tagħhom ikunu emmek, miżuri legali, sew rikorru għalihom, remunerazzjoni xir, fl-aħħar mill-aħħar dan kollu jiżgura li konna settur b'saħħtu dan kollha li jipprovdu joħolqu xogħol kulturali jridu jkunu jistgħu jgħixu minn dan ix-xogħol, li kella ħankun qed nirriskjaw id-dannu ta' kwalità tas-settur fl-axar mill-axar nixtieq ngħid li rridu n-naqsu innaqsu nxejnu li xkiela fi settur eh, ta' xandir, settur kulturali mod ġenerali, eh, pero dan kollu ma jistax ikun possibbli jekk eh, ma nappoġġjawx il-produtturi indipendenti rridu nħarsu u nipromovu diversità tal-xandira madwar il-kultura u ma rridux nħallu li dan is-settur jkun dominat minn numru zer ta' organizzazzjonijiet ġejjin minn ċertu reġuni. Grazzi ħafna Senior Ward u sannom tal-Kommissjoni il-Kommissarju King, jekk jogħġbok. Sur President, Honorable Membri, jiena kontent li qed niddiskutu dan il-ftehim politiku li intlaq fuq din proposta n num tal-Kummissjoni nixtieq ngħid li naqbel li dan jirrappreżenta part importanti mill-istrateġija Ewropea għal suq digitali waħdieni nixtieq nirringrazzja kollegi rapporters u l-membri kollha voluti biex dan id-dossier wasal fejn wasal nemmen li dan ħajpermetti lill konsumatori tagħna biex ikollhom kontenuti iktar differenti, varjata billi namlu licenzi marbuta ma' dritti tal-awtur iktar faċli kif ukoll ehm, li nżidu iktar nżidu l-offerta għal iktar nies madwar l-Unjoni Ewropea. Tajjeb ukoll biex dawk li qed jgħixu barra jibqgħu ehm, f'kuntatt ma' mal-pajis eh, minn fejn ġejjin. Fl-istess waqt importanti li eh, qed ndaħlu numru ta' salvagwardji, eh, partikolarment eh, aċċess għal radio u programmi ta' televizjoni permezz ta' servizzi online, iktar faċli għall operaturi tal-trasmissjoni biex jitrasmettu miġrit u jxandru skont ir-regoli ta' stati membri oħra kif ukoll din l-injection technique, direct injection technique fil-waqt li diskussjonijiet eh, bejn l-istituzzjonijiet eh, proċedew eh, kif kif proċedew xtiqnejt li artiklu 114 ħadu lu posto ħadlu ħadu lu postu artikli 53.162 bħala bażi legali. Sfortunatament dik hija r-realtà xnaqlaq mġdijt eh, rapporter sur svoboda, zewċ minuti jibe. Le, skużawni, skużawni, eh, għamilt zballa unek, jibe. s sorbuzek mux unek, u għallura eh, s-senjura butone għal-minuta u nofs, Grazzi, Sor President. L-ewel net nishtiq nirringrazzja l kollegi u partikolarment il-Sinjur Nibler għax-xogħol eċċellenti li għet fil-Kumitat kif ukoll fin-negozjati interistituzjonali. Il-tekst li ħajtressaq għal vota da permetti iktar aċċess għal programmi ta' radio Televizjoni madwar l-Ewropa ċittadini tagħna, faċilita drittijiet tal-awtur Il-proposta reġjonali ta' regolament issa ħadet la posta direttiva biex natu iktar lokal manufra l-istati membri u eh, Nilimitaw il-programmi ta' informazzjoni, eh, kif ukoll ta' affarijiet, kurrenti u eh, entitajiet oħra ta' radiodiffużjoni, territorjalità ta' drittijiet li hija l-bażi tal-kultura u tal-finanzjament tax tal-kultura. Il-prinċipji ta' diversità kulturali ħajkunu mħarsa permezz ta' li proposta. Dispożizzjonijiet marbuta ma' direct injection jissolvi ċertu problemi billi teċċara u responsabilità ta' l-operaturi. Bekk id-detenturi ta' drittijiet ħajkunu qed ikollhom magħhom iktar serraħ minn punt vista legali. U ħankun nofru kol iktar ħarsien tal-diversità kulturali. Grazzi għana dwar predura keġdijaj, Senjura Nibla. Vielen danke, Herr Grazzi ħafna, Sur President, Eżis kollegi, Sur Kommissar, li għanet nishtan ringrazzi ħafna l-rapporter tagħna u l-kap tal-Kumitat tagħna minħabba li f'bosta trilogi verament kellu ħafna paċenzja u mexxa it-triologi b'mod tajjeb. Ħafna mingħajr is-sors wabata skur ma stajniex nitkellmu kif eh, suppost jiena nixtieq ngħid li d-direttiva wkoll huwa hija verament importanti aħna din nitkellmu fuq l-internet fejn eh, qed nippruvaw naraw li jkun hemm clearing tajjeb ukoll u l-iktar ħaġa importanti dan qed issir ukoll bl-iktar kundizzjoni ġusti. Jiena naħseb li grazzi għad-direttiva issa tinżommu bilanċ tajjeb bejn il-film Ewropew u anke l-interessi ehm, tal-konsumaturi. Jiena naħseb li minn mill-fatt li Għat nitkellmu wkoll anke fuq il-punt tal pajjiż tal-oriġini din hija xi ħaġa importanti ħafna anke fuq il-finanzjament l-Ewropa mhux biss hija suq intern iżda aħna Ewropa li tgawdi mill-varjetà ta' kulturi differenti. Grazzi. Grazzi ħafna l-Evelini Blera u bekk eh, intemmu l-Pirtura KHDI eh, għannom tal-Kommissjoni Kommissarju King. Sir President, eh, nitama li mem lebda li dan ehm, id-dibattitu konċis ma jixxejjen blebda mod l-importanza ta' dan id-dibattitu ehm, nemmen li ehm, dan li qed niddiskutu ħajtejja per l-aċċess għal kontenut digitali madwar l-Ewropa u jwassal għal komplija ta' suq digitali uniku Ewropew nemmen li ħajkonna aċċess ikbar u aħjar għall-internet minn għal-frontieri, kultura minn għal-frontieri, nebben il-ledin t-sir realta illum qabel għada u aħna ħankunu għet eh, insegu dan u nħares bil-qoddim għal-vot tada Malej ikun u għed pozittiv. Grazzi ħafna komissarju King u issa naddu l-kelma l-ura l-rapporter biex jala, l-onorevoli Zoda, jek joġbok. Mikrofonu? Sur President, Komissarju distinti dibattitu mewrija xe differenzi sostanzjali ta' divergenza u jiena tassew kontent li għada għed nistennew li din proposta ħat għaddi ħalli bekk nkun nistaw nkomplu kompletaw is-suq eh, digitali uniku Ewropew eh, l-aspettativi eh, kienu la mill-eżitu mistenni jeve pero rridu nifmu li l-Europa ma nħalqitx f'daqqa pero passi żgħar l-istess għal din il-proposta dan huwa pass il qoddim ejja nib namlu dan il-pass u mbagħad fil-ġejjin naraw kif vedina l-izlazzjoni nistaw eh, nilħu iktar bija. Kontent nejt li kena kooperazzjoni tajba eh, mal-Komissjoni, eh, anke u koll mal-kollega Nibler, u nittama illi l-eżitu tal-vot ta' għada ikun pozittiv. Grazzi, issa konkludejna din dal-dibattitu, issa għanna il-rapport tal-Onorevoli Voltmans fuq ehm, il-faċilità tal-Ewropea għall paċi Tibda l-Onorevli Vautmans. Sur President Aziz eh, Kummissarju, kollegi, għada l-Parlament Ewropew ħajadotta rakkomandazzjoni importanti ħafna fuq il-Faċilità Ewropea għall paċi Aħna qed naraw li f'termini budġetarji aħna għandna rabta tajba ħafna mal-qafas multjanwali finanzjarju u aħna npoġġu lill-Parlament Ewropew f'pożizzjoni fejn jista' jiffinanzja il-lat tad-difiża wkoll hemm strumenti li ħajkunu koperti bi strument budġetarju wieħed u b'hekk ħankun nistgħu inkopru wkoll ċertu bżonnijiet hemm ukoll l-ispejjeż tal-komunità li għandhom ikunu inna noħorġu fondi għal-jom tal-Unjoni Ewropea u aħna rridu naraw li dan ikun marbut ukoll mal għanijiet speċifiċi tal-iżvilupp u nafu li dan kien ristrett ukoll għall-operazzjonijiet fil-kuntest tal-tmexxija Afrikana wkoll il-Faċilità Ewropea tal-Paċi ħatibdel dan kollu minħabba li tippermetti li jkun hemm iktar solidarjetà bejn l-Istati membri. Il-Faċilità tal-Paċi ħatibdel ukoll numru ta' strumenti u ħatkun tista' tagħti fondi għal operazzjonijiet oħrajn u naħseb li allura l-Istati membri jkunu jistgħu jipparteċipaw iktar f'dan it-tip ta' operazzjonijiet minħabba li mhux mhux għalfejn joħorġu l-fondi huma aħna naħsbu illi jistgħu wkoll jappoġġjaw lill kollegi oħrajn jiena naħseb illi bekk inkunu nistgħu nappoġġaw ukoll l-attivitajiet ta' capacity building ta' pajjiżi terzi nistgħu nħarsu lejn eżempji speċifiċi għandna missjoni ta' taħriġ fil-Somalja pereżempju fejn nistgħu nagħmlu taħriġ tajjeb iżda jekk ma jkunx hemm tagħmir kif kif ma jagħmilx sens illi aħna nagħtuhom dan it-tip ta' taħriġ bil-faċilità tal-paċi aħna rridu niżguraw li mhux biss ikun hemm nies imħarġa tajjeb iżda anke li jkollhom it-tagħmir it-tajjeb għandna wkoll klawżola li hemmhekk biex niżguraw illi l-użu tal-operazzjoni fil livell Ewropew jistgħu jkunu finanzjati wkoll din il-faċilità tal-paċi tmur lil hinn mill mis-sem budġetarju għal din raġuni hemm bżonn li jkun hemm skrutinju min-naħa ta' din l-istituzzjoni aħna rridu niskuraw li qed inkunu informati f'waqtu ħalli nkun nistgħu nevalwaw x'inhuwa l-pożittiv u n-negattiv ta' kull approċċ u nistgħu u għandna niggarantixxu li mhux qed ikun hemm xejn iffinanzjat li jmur kontra il-liġi Ewropea. Naturalment aħna rridu niżguraw li din il-faċilità tal-paċi tkun qiegħda tikkumplementa eh, strumenti oħrajn f'dan il-kuntest kummissarju aħna ħafna drabi nilmentaw u ngħidu li l-Unjoni Ewropea mhix pożizzjoni tieħu azzjoni u nkella tieħu azzjoni tar twiss. Issa is-sitwazzjoni tad-difiża tagħna tissir iktar komplikata. Inqas possibbli li wieħed ibassar xi jiġri għal din raġuni l-Unjoni Ewropea għandha jkollha il-benefiċċju illi tkun tista' tippromuovi l-paċi tevita l-konflitt ħalli ikollna ir-rwol globali bħala istituzzjoni, istituzzjonijiet li jżommu l paċi jiena naħseb li dan il-faċilità tal-paċi verament istatenna biex niksbu dan il-għan u nixtieq nappellalkom biex tappoġġaw din ir-rekomandazzjoni. Jiena nista' nirringrazzja minn qalbi li shadow rapporters dan ma kienx xogħol kienx biċċa xogħol faċli iżda naħseb illi aħna Irnexxielna ikonna kisba tajba u pożittiva ħafna. Grazzi ħafna. Issa l kummissarju King jekk jogħġbok. Sur President Mebri, onorevoli, nsilmilkom, Jiena nixtieq illi fissem ir-rappreżentanta Olja e, nappoġġaw nirringrazzjakom tal-appoġġ tagħkom illi tajtuna biex waqqafna din il-faċilità tal-paċi Ewropea u dan juri li intom verament din turu kemm hemm bżonn li jkun hemm fondi iktar flessibbli u iktar effiċjenti li bbażi tas solidarjetà jiena nixtieq ngħid ukoll li bażi ta' dak illi diġà intqal dak illi qalet is-Sinjura Vautmans u anke eh, il-co-rapporters fuq l-approċċ prattiku tagħhom. Kif forsi tiftakru fir-rapport tagħkom L-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija li nipprovdu s-sigurtà madwar id-dinja din hija xi ħaġa li hija fl-interess kollettiv strateġiku tagħna minħabba t theddidiet li dejjem qegħdin jiżdiedu aħna għandna bżonn li jkollna eh, il-pożizzjoni li aħna nwieġbu għal dawn l-isfidi kollha differenti anke fis-sena 2016 l-idea tal-faċilità tal-paċi kienet brarbuta mal-esperjenza li kellna aħna nafu li l-Unjoni Ewropea hija attiva iżda hemm limitazzjonijiet b'saħħithom ħafna dwar dak li aħna nistgħu niksbu. Pereżempju kellna problemi biex ikollna l-finanzjament tal-soldati fis-Somalja. U anke fuq it-trasformazzjoni ta' tas soċjetà għal fatt li aħna rridu nevitaw li jkun hemm xi gwerer ċivili u fuq it-truppi wkoll li għandhom jipparteċipaw f'dawn it-tip ta' kunflitti kellna bżonn iktar finanzjament, ġifieri naħseb li din il-faċilità tal-paċi verament ta' tagħmel differenza tagħti l-Unjoni Ewropea l-possibilità li niffinanzjaw l-azzjonijiet operattivi kollha speċjalment dawk l-attivitajiet li jista' jkollhom effett fuq is-sigurtà tagħna b'mod flessibbli hemm tliet oqsma li ħat appoġġa l-faċilità tal-paċi l-ewwel qabel kollox ħankopru l-ispejjeż tal-operazzjonijiet militari importanti li nkopru dan b'mod konġunt ħalli aħna nkunu nistgħu niffaċilitaw ehm, dan kollu apparti minn hekk aħna ħan ikkontribwixxu wkoll għal operazzjonijiet militari li qegħdin imexxu attur internazzjonali importanti msieħba magħna u aħna nistgħu wkoll nagħtu sistemi militari lill-kunsill jekk jixtieq jekk ikun jixtieq il-kunsill aħna qegħdin naraw il-lanijiet ta' dawn l-azzjonijiet naturalment dejjem ħajkunu definiti mill- kunsill iżda kull tip ta' għajnuna li tista' tingħata ħadd tkun sottoposta għal dan it-tip ta' kontroll strett ukoll ir-rappreżentanta għolja qiegħda tissuġġerixxi affarijiet interessanti ħafna anke b'rabta mal-artiklu 31 ħalli bekk niffaċilitaw iktar is-sinerġiji b'rabta ma' strumenti finanzjarji oħrajn u anke biex nisqu fuq il-ġestjoni tajba fil-lat finanzjarju. Parti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi din hija parti importanti ħafna mix-xogħol li aħna din nagħmlu b'mod kollettiv biex iċ-ċittadini tagħna jkunu iktar siguri biex ngħinu l-imsieħba tagħna madwar id-dinja u anke biex nikkontribwixxu għall iktar ħaġa li hija ta' valura lina ġifieri l-paċi u sigurtà. Grazzi ħafna għal din l-inizjattiva aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa id-diskussjoni li ħajkollna li ħat intemm bil-votazzjoni għada. Grazzi ħafna l-Kummissarju King, issa għandna l-Onorevoli Benefej għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna sur President, jien naħseb l-istrument tal-finanzjament tal-operazzjonijiet militari Ewropej huwa pass il quddiem biex ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri fil-difiża komuni. Aħna minnaħat tal-Parlament Ewropew qegħdin nagħmlu kontribuzzjoni importanti ħafna għall proposta tar-rappreżentanta Olja fuq il-fatt li pereżempju hemm finanzjament li qed isir permezz ta' strument eh, bħal dan u jiena ikolli ngħid li dan huwa marbut ukoll ma' drittijiet internazzjonali qegħdin nitolbu wkoll kontroll strett anke min-naħa tal-Parlament li għandu jkun infurmat il-ħin kollu u jkun marbut ukoll ma' dan Eh, l-istrument jiena naħseb li l-beħ tal-armamenti wkoll għal pajjiżi terzi dejjem għandhom ikunu skont il-regolamenti tal-esportazzjoni tal-armi tan-nar. U fl-istess ħin għandna jkollna lista dettaljata tal-materjali qed jingħata u jkolli eh, ngħid li s-sigurtà u d-difiża dejjem għandha tirrispetta drittijiet tal-bniedem li huma fil-bażi fil qofod tal-proġett Ewropew. Jiena kuntent ħafna illi kien ir-rapporter aċċetta referenza għal profilerazzjoni profilazzjoni li ma jixxerdux iktar u jifirxux iktar l-armi tan-nar. Importanti li aħna naħdmu iktar b'mod attiv fis-soċjetà ċivili minħabba li nafu li issa għandna l-għadu li vera jinħass iktar minħabba li qiegħed fostna din raġuni hemm bżonn li nirsiltu iktar eh, b'saħħitna kontra din il-problema. Grazzi ħafna sal l-Onorevoli Pimenta Lopez. Grazzi ħafna. Din il-proposta tal-Faċilità tal-Paċi Ewropea turi dak li l-Unjoni Ewropea tixtieq tagħmel, ġifieri nużaw l-iskuża tal-paċi biex ikun iktar il-kummerċ tal-armi tan-nar. Jiena kolli ngħid li din hija xi ħaġa li qiegħda tipprova timponi l-Ewropa li jkun hemm iktar interventi min jippromovi l-gwerra ma jistax eh, jgħid li ġiret fost għall paċi jiena naħseb illi il-promozzjoni tal-żarmar tal-armi xi ħaġa wkoll li jridu nqisu anke fil-kuntest tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pimenta Lopez issa għal keġdilaj għandna tliet kollegi li xtieq jitkellmu. L-Onorevoli Ward. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq infakkar lill membri u anke lill kummissarju l-Unjoni Ewropea huwa proġett ta' paċi l-ewwel u qabel kollox u apparti minn hekk nixtieq ukoll infakkarkom fuq il-pledġ tal-paċi ta' Brussell illi kienet riżultat ta' konferenza fuq il-paċi prosperità li kienet fid-disa 20 ta' Novembru fis-sena 2011 hawnhekk fil-Parlament Ewropew din id-dikjarazzjoni kellha ħsieb li tħeġġeġ il-paċi fl-iktar mod bl-iktar mod universali. u anke fuq l-idejat tal-ħelsien e, u r-responsabbiltà fuq id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea li kienu konfermati wkoll mit-Trattat tal-Lisbona. Il-paċi, il-premju tal-paċi verament jissaq fuq l-importanza tal-azzjonijiet u anke l-importanza ta' din il-faċilità tal-paċi. Din il-faċilità kienet verament meħtieġa biex aħna nibdew eh, b'azzjonijiet importanti ħafna biex nibnu dinja bbażata fuq il-paċi u prosperità. Jiena nissuġġerixxi illi l-MPs kollha jiffirmaw din il-pledge, jiffirmaw din id dikjarazzjoni ta' intent u nkomplu nġeddu din ir